Nixtieq nilqakom għal dan l-aħħar, din l-aħħar laqa qabel il-vaganzi tas-sajf. Ejja nippruvaw nieħdu postna u nirrilassaw kif se nkunu rilassati fil-vaganzi. Illum rridu ntemmu l-aġenda tagħna se niltaqgħu ma' petizzjonanti interessanti ħafna u nittamaw li nkunu nistgħu niltaqgħu wkoll. Issa waslu li ġabulli il-martell. Nibdew bit-tieni punt tal-aġenda jiġifieri l-addazzjoni tal-abbozz tal-aġenda. Punt 5 u 6 għandna nċaqalquhom għal wara nofsinhar. Qabel il-votazzjoni fuq il-mistoqsija orali. Aħjar naqdu il-votazzjoni kollha f'sessjoni waħda biex il-kollegi ma jkollhom xarfen jiġu darbtejn. Tajjeb, grazzi. Issa irridu napprovaw ukoll il-minuti tal-laqat ta' Mejju u Ġunju punt numru 3 il-minuti tqasmulkom u il-minuti prinċipali għanna talba minnaħa tal-estendi biex nżidu dawn il-punti fuq il-Jungendamt. Nixtieq nistieden nixtieq nistiednu rappreżentant tal-Jugendamt biex nismaw n-naħħa tagħhom u nibagħtu ittra wkoll il-kummissarju ikkonċernat. Jekk m'hawnx iktar kummenti dan nistgħu napprovaw u napprovaw ukoll il-minuti. Għandi xi avviżi min-naħa tiegħi ma nafx jekk il-persuna konċernata xeda fil-kamra. Jena nishtiq. Nishtiq li kulħadd tiħares lejn li Cox biex iħares lejja u kulħadd tiħares lejh. Insellimlek li jgħod nieħu gost li jgħat hawnhekk u kulħadd qed iħares lejk. Għax jiena nixtieq fissim dan il-kumitat Nirringrazzjak tal-li ħdimt f'dan il-kumitat tal żmien twil ħafna. Jiena meta ġejt hawnhekk qaluli illi dak li ma tafx inti fuq petizzjonijiet m'hemmx għalfejn inkunu nafu. Jiena u anke Daniel tallimna ħafna minnek, inti kellek rwol importanti ħafna fil-PPE u anke fil-Kumitat innifsu. Qaluli illi qed jirtiraw meta jkunu għadhom żgħar u inti wieħed minnhom qabel ma titlaq nafx hekk ħadd titlaq qabel il li jmiss. Ma nafx hekk ser nerġgħu narawk. Iva jew le. Jekk iva dejjem lest nestenni nilqawk imma jekk le nixtieq nirringrazzjak fissem il-komitat u nawguralek għal fazi li jmiss fil-ħajja tiegħek. Ħażli eċitanti li ser eh, kollok ukoll rilassament, kultura, letteratura, ikel xorb, hawn sport, lista twila ta' affarijiet. Imma tagħmel x'tagħmel hugost, Grazzi ħafna. and I also hope that you will come back to Nittama u kol li terġa tiġi zzurna, mux obbligat li tiġi imma li kollok il-pjaċir li tiġi għawnek. Tara il-ħidma tagħna. Għandu kol xi avviżi oħra li għandhom xaqsmu ma' l-ambjent biex innaqsu l-ħela tal-karti anke fl-lanijiet tal-parlament l-tini parti tal-agenda mux ser tibqa tiġi printjata u ser tkun biss disponibli online. U apparti minn hekk li din tista' tkun ta' tħassib għal numru minna il-numru ta' kopji tal-ewwel parti tal-aġenda li jkun fihom il-punti kollha ta' diskussjoni fil-kumitat, dawn il-numru ta' kopji ġew illimitati ħafna l-membri jista' jkollhom kopja u anka wieħed mill-assistenti, imma fil-futur ser naraw kif nistaw innaqsu li nipprintjaw il-files għal dawn il laqatu u numru ta' komitati dan diġa għamluh hemm komitati li jaħdmu mingħajr dokumenti ipprintjati kull dokument huwa disponibbli online u tistgħu tużaw l-applikazzjoni e-meeting fuq it-tablets tagħkom biex taċċessaw dawn id-dokumenti. Dak kien wet mill-avviżi, avviżi ieħor fuq il-skeda tal-rapport Frontex li ser isir bejnietna u libe skont regola 55. L-ewwel qabel kollox il-preżentazzjoni tal-ewwel abbozz se tkun fl-10 ta' Novembru u id-data sa meta jistaw jitresqu emendi se tkun l-24 ta' Novembru. Il-vot fil-Komitat se jsir fi frar u il-vot fil-plenarja se jsir f'Marzu. Il-punt numru 7, kwistjonijiet varji, s sur Marjaz talab illi irressa punt web portal. Natih il-mikrofonu. Grazzi lilek, Signora President. Kif eh, informajt diġa lill-koordinaturi, jina xtaqt ninforma wkoll lill-kumitat. Kif tafu? L-idea bażika ta' xoltana hija li aħna nkunu f'kuntatt maċ-ċittadini tagħna u li niffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-Parlament Ewropew mod partikolari għal komitat tal-petizzjonijiet. Għalek, il-fondi li jiġu allokati għalina, bil-fondi li jiġu allokati għalina, jiena ħloqt pjattaforma ta' konsultazzjoni u informazzjoni. consultation.noticemarias.gr Palissa hija bil-Grig biss imma ser tkun disponibbli bil-tlet lingwi li naħdmu bihom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jekk tkun tmur fuq din il-pjattaforma tista' inti tikkuntati għal kumitat ta' petizzjonijiet. Hemm ukoll sezzjoni li jisimha Exercise My Rights fejn inti tista' tikkuntattja lill kumitat ta' petizzjonijiet u timla formula elettronika u tressaqa lill kumitat tagħna tista' anke tressa każ eh, lill-Ombudsman Ewropew. Hemm link li tieħdok fil-servizzi tal-Parlament Ewropew u hemmhekk tista' tara jekk tiklikja fuq din il-link tara il-laqa tagħna tiġi imxandra live. Kif tafu il-laqa tagħna tiġi imxandra bil-link bil-permezz tal-link tal-Parlament. Hemmhekk inti tista' issegwi il-laqat tal-Kumitat. U bekk tkun tista' tifhem u bħala membru tal-Parlament jiena nista' ninforma l ċittadini Griegi fuq id-drittijiet tagħhom Nagħtihom l-opportunità li jsegwu l-laqgħat tagħna mux laqat li konċellaru Greċja biss, imma anke laqat oħra. Fit-tlieta per eżempju se nkunu qed niddiskutu s-self fuq id-djar fi Spanja dittiet ta' ċittadini u l-bqija din hija xi ħaġa li anke l-Griegi se jkunu konċernati dwarha għaliex huma affettwati b'affarijiet simili wkoll. Se nibatilkom il-link għalhekk għal din il-platform, l-online platform, u dan ikun mezz li permezz tiegħu aħna nkunu nistgħu nuru liċ-ċittadini kif aħna nistgħu nkunu f'kuntatt dirett magħhom. Din hija demokrazija elettronika. Għaliex inti tkun tist huma jkun jistgħu jipparteċipaw fil-laqa tani, Grazzi tal-li smajtuni jiena lest illi nwieġeb eh, il-diskussjoni il-mistoqsijiet tagħkom nixtieq nilqa' lil Jose Mikwel Lopez illi se jkun qed jitkellem f'isem l-Assoċjazzjoni tal-ċittadini fissem l-Assoċjazzjoni tal-Vittmi tal-Lidomide tal fl-Ispanja. Jekk joġbok iprova zom mal ħames minuti. L-odwa tajba l-kolħat? Jena jissimni Jose Rikelme, President tal associazzjoni tal-Vittmi tal-Lidomide. Għandi miej l kollega tijaj u koll. Għandkom xie mistoqsijiet għamlu jomna aktar tard. L-għennet grazzi għal-parċipazzjoni u l-appoċ ta'kom f'dan il-komitat. Minar, lajnuna ta'kom ma kienx possibli li nkun għonek illum, eh, specialment fil-ħin li kena. Grazzi ħafna, u importanti li kunu tafu intom xanna u dimna 60 sena wara il-fatti li ġraw eh, l-ekkem sejħa traġedja tal-idomajd. Eh, din kienet Medicina Ġermaniża kienet medicina li kienet tintuża flok il-barbiturates. Eh. Eh, kien hemm ħafna għaġla biex eh, din il-mediċina tiddaħħal fis-suq li ma kienx hemm il-kontrolli meħtieġa. Bdiet timbih bħala xi ħaġa sigura, tant kienet ħaġa mitqisa bħala sigura li bdiet tingħata lin nisa tqal minħabba l-morning sickness. Snin wara bdew jidru l-konsegwenzi ta' din il-mediċina li ddaħlet mingħajr il-kontrolli sanitarji meħtieġa min-naħa tal-Ġermanja. Bdew jitwildu tfal mingħajr id-dejn mingħajr saqajn u deformazzjonijiet oħrajn. Kien hemm ukoll effetti wkoll interni, fl-apparat ġenitali, apparat urinarju, fil-kliwi, fl-ajnejn, eccetera kienem madwar nofs miljon eh, tfal li ġew affettwati mad-dinja kollha 5000 biss għexu. Imbagħad il-mediċina ġiet irtirata mis-suq. Eh, il-pajjiżi kollha kienu imwaħxa b'dak li b'dak li ġara. Kienu l-Amerikani li maħallewx din il-medicina fis-suq minħabba li ma kienx saru il-kontrolli meħtieġa kien kien bis-saħħa ta' l-FDA Amerikana li ġew salvati tfal eh, fl-Istati Uniti. U importanti li l-vittmi ta' tal-idma kollom ħajja din jituża. Imbat wara id-daħlu wkoll leġislazzjonijiet li kienu jinkludu pensjonijiet u kompensi lill-vittmi skont il grat ovvjament ta' kemġew ġew effettwati minn din is-sustanza dawn l-ajnuniet eh, kull ma jmur ġew regolarizzati u kol jiġu mtejba u f'pajjiżi bħal Ġermanja u r-Renjoniet komplew jitjibu. Hija ħasra li il-kas li wassalna hawnhekk huwa l-kas Spanjol li m'għandux jaqsam ma' dak li ġideskret deskret f'pajjiżi oħrajn. il prinċipi ta' beħ u l-konsegwenzi huma l-istess id-distributur. Fi Spanja kien il-Grunental ukoll li sallum il ġennata għad għandu fabrika u sede f'pajjiżna u jibqa' imperu farmaceutiku fuq livell mondjali, però meta niġu għall-irtirar tal- prodott kollox jinbidel fi Spanja. E, It-talidu ma jdaħlet fi Spanja fid-69 kif ukoll fi snin oħrajn. 17 sena wara li ġew irtirati fl-Ewropa kien baqa' fis-suq fi Spanja. Kien fis-sena 1985 li daħlet leġiżlazzjoni li tirtira s-suq il-vitmi fi Spanja qatt marċivew kumpensi min-naħa tal-istat. Il-maġġoranza tal dawk affettwati f'pajjiżna ġew obbligati li jgħixu blajnuna tal-Knisja, l-Karità u l-familjari tagħhom. Fl-2015-60 sena wara l-fatti nibqgħu nistaqsu għalfejn dan kollu u nibqgħu bla tweġiba. Għana għanna zewġ binari, minn banda kien hemm progress tajjeb u minn banda l-oħra fi Spanja ma xejn. Fi Spanja nifqaw situazzjoni ta' ostraċizmu u vitt li huma minn sijin. Issa hawnhekk qegħdin hawnhekk biex nitolbu l-għajnuna tal-Parlament, nitolbu li ssir xi ħaġa fuq din id-diskriminazzjoni, diskriminazzjoni li ġarrabna aħna. Nixtiequ li e, tintuż l-influenza tal-Parlament biex il-gvern ikun jista' jgħin lil vittmi jekk hemm l-ħtieġa wkoll jiddaħħlu miżuri meħtieġa inkluż sanzjonijiet b'mod li Spanja tassumi responsabilitajiet tagħha f'dan is-suġġett. Huwa importanti li e, nkunu nafu li kellu jkun it-talidomajt biex e, l-qafas sanitarju fid-dinja jinbidel. Issa l parlament ija teħħeji jum ta' tifkira għal dak li ġara. Kwalunkwe mediċina li tittieħed fid-dinja illum il-ġurnata hija mediċina sigura minħabba il kasta tal-idomajd. Però xorta waħda aħna fi Spanja għadna minn sijin. Irridu nfakru wkoll li Il-kriżi tal-2011 eh, waslet għal ħafna eh, tal-fin finanzjarju fi Spanja. U kemm swew il-vitmi ta' talidomide fi Spanja? Bħala rappresentant tal-vitmi Spanjoli ta' talidomide jiena nixtieq li jkollna triq ġdida li tinsa l-immoddi. Għanna bżon dinjita mod li konna l-ħtiġijiet bażiċi tagħna. Sa tmim ħajjitna, parti minn dan kollu jiddependi x-xogħol tagħkom. Nitolbu li fil-każ tal-vittmi Spanjoli ikun hemm pass il qoddim b'mod li tinbidel l-attitudni ta' pajjiżna qoddim din l-inġustizzja. Aħna ma rridux nippuntaw subajna, rridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni soċjali biex nikonkludi nixtieq intenni ringrazzjament tiegħi lilkom minnaħa tagħna b'mod li faċilitajtu l-aċċess tagħna għall-Parlament. Issa fidejkom responsabbilità mhux żejra li naslu għal soluzzjoni tajba. Konvinti li bl-appoċ ta' dan il-komitat aħna problema tagħna jista' jasal għal soluzzjoni bla dewmien għaliex sissa l-awtoritajiet Spanjoli jissa qegħdin jiċċaqal u wara 60 sena. Il-politika hija ħaġa tajba meta wieħed jista' jara li jistgħu jiġu irranġati eh, affarijiet bħal tagħna. Dan favur kol il-konċett l gwaljanza fl-Ewropa. Thank you, sir. Now I... Grazzi li lek nadi issa għal-Kommissjoni Florian Schmidt. Issa narak Grazzi. Grazzi tal-li tajtni il-mikrofonu. It-tali domida hija waħda mill-ikbar dizastri medicinali li kellna fl-Ewropa. Palma qal il-petizzjonant din hija marbuta ukoll mal-leġislazzjoni Ewropea. Dan kienet waħda mraġunijiet raġunijiet għalfejn din ġiet adottata fl-Ewropa l-armonizzazzjoni l-autorizzazzjoni tal-mediċini 50 sena ilu. Aħna bħala kummissjoni naqblu mal-petizzjonant situazzjoni fi Spanja hija waħda diffiċli meta mqabbla ma' stati membri oħra. Imma Hemm ukoll aspett legali u aspett politiku għal din il-petizzjoni mill-lat legali il-Kummissjoni fil-passat wieġbet għan numru ta' mistoqsijiet mill-MEPs u dejjem kellna ikolna nfakru illi il-kustjoni ta' kompens u appoċ l vitmi hija kustjoni ta' kompetenza nazzjonali fejn l-Unjoni Ewropea ma tantx għandha seta' jiġifieri mill-aspett legali għall-istituzzjonijiet Ewropej huwa diffiċli ħafna li nintervjenu fisem il-petizzjonant. Mill-aspett politiku imbagħad nafu illi ħafna membri parlamentari iltaqgħu ma dawk illi irnexxielhom eh, jgħixu b'din il-kondizzjoni u nista' ngħid ukoll illi il-Kummissarju Andrew Kaitis iltaqa' ma' bosta rappreżentanti ta' vitmi minn Spanja, mill-Iżvezja, mill-Italja u Renju Unit biex jagħmlu skambju ta' opinjonijiet. Bħalma għamel il-Kummissarju Borċ u nħossu li hawnhekk hawn ukoll lat politiku imma mill-lat legali, mill-lat ta' petizzjoni aħna ma tantx nistgħu namlu wisq minna ħatana. Grazzi. Grazzi tassew, niftaħ il-mikrofonu issa lil-membri. Is-sur Marta, jekk joġbok. Grazzi, Signora President. Grazzi u koll lil petizjonanti għal din il-prezentazzjoni. Jena eh, smajta t-talba intom mintomx qed tippruvaw issibu ta' min il-ħtija hija kustjoni ta' kompens. Jiena ma nistax ngħidlek eżattament kif jista' isir dan il-kumpens imma l-vittmi m'għandhomx għalfejn iħallsu darbtejn l-ewwel net bil-effett li dħalet fuqhom din il-kondizzjoni imbagħad iħallsu jerġgħu minħabba l-ħajja li qed jgħixu minħajja l-aspett soċjali. Marrit nipponta subajja lejn ħadd iżda il-petizzjoni għalfejn edha hawnhekk aħna nistaw nipruvaw nejnu u nistaw u kol inqajmu iktar kuxjenza anke mal-gvern Spanjol li għandu din responsabilta nistaw nitolbu li l-gvern Spanjol biex jinnegozja mal dawn il-persuni. Għaliex huma responsabbli il-gvernijiet l-assoċjazzjoni tal-vitmi u laboratorji jistgħu jaħdmu flimkien biex isibu ftehim illi jkun sodisfaċenti għal kulħadd. Din hija xi ħaġa li ma nistgħux nittollerawha li l-vitmi ibatu darbtejn, ikunu vitmi darbtejn, aħna ħan nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ikollna negozjati ta' dawn it-tip. Grazzi, Margaret. L-ewwel grazzi tal-li jedin hawnhekk L-iskandlu sfortunatament huwa ħafna qar minn kif iddeskrivejtu inti. Naf li Spanja qed issofri, anke l-Iżvezja però fis-sittinijiet e, anke fil-Ġermanja kif il-kumpanija tal-farmaceutika ippruvaw jagħmlu dak kollu li jistgħu l-Istati Uniti biss zammewa ma biss irnexxilhom jagħmlu xi ħaġa dwarha. Għalhekk, it-talidomida mhijiex eh, skandlu li ġar darba u daqsek, dawn l-affarijiet għadhom għaddejjin għandu dan il-ktib Deadly Medicine and Organized Crime li eh, issa ilu fis-soq numru ta' snin. u ħadd għadu prova jipprova joqtol l-awtura volja għandek dawn l-ismijiet tal-mediċina kollha insemmija. Għalek, nixtuq torbu l-Kommissjoni tista' tgħidulna tassew x'ġara? ġara? għandek il-vitmi li għadhom ħajjin, għandek ħafna mediċini li jekstru id-drittijiet fundamentali tal-benedmin. U il-Big Pharma huma il kompanija tal-farmaceutika huma l-aktar li huma voluti fit-TTIP biex u qed jiraw li għandna nipproteġu id-ditta tal-ċittadini. Nixtieq nsaqsi lill-Kummissjoni. Meta ġiet imwaqfa din il-mediċina kemm tħallas kumpens? Innaħseb li l-każ ta' Spanja huwa eżempju wieħed ma mhux l-uniku eżempju. U jiena nirrabja ħafna kif dawn kolla, dawn nis kolla mruti, x'azzjoni ħadu. U xeffet ħallew fuq ċittadini tagħna kienu jafu u xorta wahda baqaw sejrin, xorta baqaw e, xaħmu t tobba imma dan qatt ma ħalsu il-prezz ta' dak li huma għamlu. Thank you, Margaret. Eleonora. Grazie, Margaret. Eleonora. Sì, mm, grazie. Iva, grazie. Jena nixċi nirringrazzja il-petizjonant tal-li prezentana dan is-suġġett illum. Jena ninsab eh, ilni ftit xhur f'kuntatt ma l-Assoċjazzjoni Italjani tal vitmi tat talidomide tal talidomide kellu koll opportunità li nilta' mal-Assoċjazzjoni Ingliża ġiet organizzata wkoll konferenza stampa f'Mejju fil-Parlament Ewropew fejn il-gruppi politiċi kollha esprimew rwieħom favur riżoluzzjoni jew xi tip ta' soluzzjoni għal dawn il-vitmi li tassew huma vittmi ta' skandlu farmaceutiku indeskrivibbli. Kif qalet Margaret, l-interessi minnaħa tal-kumpanija farmaceutiċi kienu gubar ħafna u neħbew u koll imma għandu jkollna l-koroċ illi nejdu illi kienem u koll ċertu interessi mill-gvern ġermanis illi matul dan kollu ipprova jalaq malajr kemm jista' jkun dawn il-proċeduri biex jevita illi jiġu identifikati kom, eh, kompens l-vitmi ġermaniż u vitmi oħra madwar l-Ewropa. Għal din ir-raġuni ħafna persuni marċivaw l-ebda tip ta' kompens. U jenna naħseb ukoll fil-vitmi ta' tridomida fl-Italja illi lanqas biss tiġi rikonoxxuta l kondizjoni tagħhom. Din hija kondizzjoni li mhux biss qed tħallas għal dawn l-effetti diżastruż tal farmaċewtika imma ikollhom stil ta' ħajja li dejjem tkompli tmur għall-ara hija kondizzjoni deġenerattiva għalhekk iddu naraw x'se nagħmlu kif se natu nagħtu tweġiba u nagħtu anke għajnuna kif hemm bżonn. Ma l-Assoċjazzjoni Italjana qed jippruvaw jagħmlu eżerċizzju ta' monitoraġġ biex jifhmu eżatt x'inhi s-sitwazzjoni li fija jinsabu dawn l-luf ta' persuni li jiexu b'din il-kondizjoni illum il-ġurnata. Għaliex? dawn la ġew rikonosciuti, la nataw kompens u lanqas għandhom rikonoxximent ta' inkapaċità, ġifiri dan għandhom jenataw għajnuna ta' kuljum fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għalhekk hawnhekk għandna l-kwistjoni ta' kumpens u għajnuna apparti minn hekk nixtieq infakkar fitra l-ġis miktuba mill-gruppi politiċi anke l-grupp tiegħi li nkitbet din it-tra fit-tmiem is-sena l-oħra fejn qed jintalab lill kanċliera Merkel li issib tarf ta' dan is-sitwazzjoni kollha u tagħmel dak kollu li tista' biex tgħin il dawn iċ-ċittadini fis seba ta' Lulju kien hemm laqgħa wkoll mal-assoċjazzjonijiet tat-talidomide mal-Gvern Ġermaniż nittama li dan jista' jwasal xi tip ta' soluzzjoni anke l-vittmi Spanjoli għaliex hawnhekk qed nitkellmu il-Parlament Ewropew ma tantx għandu seta fuq kwistjonijiet ta' saħħa li hija kwistjoni li taqa' taħt responsabilità nazzjonali imma għanna bis soft power, għanna bis nistaw natu namlu bis pressjoni, dan però li t-kompla jisir, jkompli jisir sakemm din il-problema tiġi indirizzata kif suppost. U anke dan jisir bit-trasparenza u b'ġustizzja mal-vitmi, grazzi. Grazzi, tassew lilek. Is-Sur Marjas. Grazzi tassew, Signora President, l-ewwel qabel kollu xina nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti tal-li qegħdin fostna il-lum u tal-informazzjoni illi għaddewlna li huma komoventi ħafna. U għanna din it-traġedja ta' luf ta' persuni li jridu jridu jgħixu b'din il kondizjoni U naħseb illi il-kumitat tagħna għandu ipoġġi pressjoni irridu inwieġbu għal din il-petizzjoni għaliex il-kwistjoni kollha hija illi dan il-kumitat irid jieħu azzjoni. Il-kumitat tagħna dak huwa l-irwol tiegħu li jiżgura li meta jkun hemm petizzjonanti li jiġu jagħmlu l-isforz jiġu hawnhekk iridu jiksbu riżultati. Naħseb li xi ħaġa ovvja li il- l-industrija ta' farmaceutika għandha responsabilta prinċipali. Imma hawnhekk għandna kwistjoni wkoll ta' nuqqas ta' kumpens u m'għandniex min qed jerfa' responsabilta. Din hija problema Ewropea u għalhekk nemmen li l-kumitat tagħna għandu responsabilta illi jieħu azzjoni għavolja mhux neċessarjament naħsbu li għandna nagħmlu hekk fuq id-drittijiet fundamentali karta drittijiet fundamentali u kol parti ta' ta' Lisbona. U għadam il-kussjonijiet hija li jkun hemm mezzi effiċenti disponibbli għal vittmi Ewropej. Dawn huma ċittadini Ewropej u sissa qatt ma kellhom nibda tibda protezzjoni legali għalek dawn għant min se jmorru għal protezzjoni legali jekk dan jiksbuh permezz tal qrat Spanjoli. Dan huwa l-aħjar mod fejn ires u kast tagħhom għal kompens. Jiġifieri ires u kas kontra l-kumpanija farmaceutika jew nkella il-każ ires u taħt il-qorti Ġermaniża u jirċievu protezzjoni legali hawnhekk. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li jista' jagħmel dan il-komitat hija illi niksbu xiftit informazzjoni dwar dan il-kas. Kemm hemm eluf ta' vitmi, min irċieva kompens, fiex waslu fil-proċedimenti tagħhom u x'inhija l-ġurisdizzjoni legali. F'liema pajjiż għandu jitressa il-każ li ma ġurisdizzjoni hi responsabbli. Jien naħseb li l-kumitat tagħna jista' jikkontribwixxi f'dan il-każ. Imbagħad għanna nsibu mezz li bih nizguraw illi id-drittijiet tal-vitmi għal protezzjoni illegali jiġu rispettati. Dan ifisser ukoll illi dawn jirċivu kumpens naqbel mal-kollega Franċiż illi semma il-kustjoni li aħna npoġġu pressjoni fuq dawk responsabbli biex isir progress. U bħalma qalet Ivi, hemm il-kwistjoni ta' soft power illi aħna npoġġu pressjoni anke fuq il-gvern Ġermaniż biex jagħti kumpels lil dawn il-eluf ta' vittmi. Din mhix problema ta' Spanja biss imma anke ta' pajjiżi oħra. Għalhekk il kumitat tagħna għandu jieħu azzjoni l-petizzjoni għalhekk għandha tibqa' miftuħa irridu niksbu rapporti u informazzjoni mill-Kummissjoni u naraw kif nistaw natu appoċ il dawn il-petizjonanti. Mux biss nejdu li għanna għanijiet tajbin u nuru simpatija maħom għanna nieħdu aktar azzjoni minnek. Il-President, grazzi ta' sew Rosa. Muchas gracias. Eh, primero dar las gracias. Grazie ħafna, l-għonet, grazie li Sur Rikelme kif ukoll is-Sur Raffael tal-preżenza tagħhom dawn jirrappreżentaw eh, din il-lezzjoni ta' dinjità. Eh, nilqawkom f'dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet mill-Grupp Popolari għandkom l-appoġġ kollu biex intom tkunu tistgħu taslu fejn tridu taslu ġifier il-ġustizzja nittamaw li ma jibqax ikun hemm vittmi tal-ewwel jew it-tieni kategorija. Għandna bżonn ugwaljanza fit-trattament. Aħna nafu li din hija traġedja medika u storika fl-Ewropa, hija problema Ewropea, mhix problema bispanjola għal daqstan din hija problema Ewropea politika u umanitarja. U hawnhekk irridu ninaqdu eh, mal-gvernijiet, mal-rappreżentanti b'mod li naslu għal soluzzjoni li tkun ġusta. Eh, din hija sitwazzjoni fi Spanja situazzjoni denigranti għaliex ġew rikonoxxuti ftit mill-vitmi tat-talidomide u dan mażmien mażmien ħafna minnhom mietu wkoll għal daqstant huwa importanti mill-aktar fis tiġi adottata riżoluzzjoni li tkun tista' tikkompensa lin-nies għal dak li ġarbu. Eh, Issa ma dan il-kas jista' jitqis bħala Holocaust u jiena naqbel hawnhekk f'dan ir-rigward. qatt mal-proposta li saret li eh, tista' tintala plaqa b'mod li ikun hemm forsi żblok fit taħdidiet. Fit-23 ta' Settembru għandi kon se kunnem laqqa tal-Qorti Suprema jekk minix sejra żbal u x'inhu naħseb eh, hemm bżonn aktar miżuri ta' pressjoni minn naħa tal-partit tagħna, però dak li nistgħu nagħmlu minn naħa tagħna nagħmlu l-almu kollu possibbli b'mod li tiċċaqlaq xi ħaġa. Temos che qualquiera di nosotros podi... U mela, dana eh, ġew trattati b'mod indaqs u jiena twellit fl-1965 u din il-maġistrina kienet disponibli fi Spanja u jisħoq ilna aħna l-ġustizzja u aħna edin ribtakom, eh, aħna t-napoġġawkom, tistaw serħu fuq l-appoċ tal-grupp tijaj, et nitkellem fisem kullħat. Mela nishtiq l sekonda, intkom edin għawnek sabiex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet mal kumitat tal petizzjonijiet u l-gruppi kollha politiċi jiddeċiġew li jistidnukom u jaqsmu eh, l-opinjonijiet eh, kollha. Iġifieri il-gruppi kollha qed jappoġġawkom. Pa. Kisem sejpen Cecilia. Grazzi ħafna, grazie Cecilia. Dwar mela l-opinjoni tal-PPE, jena ninstab fi eh, l-iktar situazzjoni, l-iktar għada diffiċli minnkom il-kol. Il-kwalifika tijaj oriġinali jena biochemist eh, u għamil ħafna riċerka l-periodu ta' snin u għalek nishtiq mela najdilkom li eh, tal-li dama id qatt ma kellha tiġi introdotta għall-użu minn medmin. Dan u reat u peris ilkom il-kumpens. Għanna naqat ma daw kolla li jett jappoġġaw kirridu aħna nużaw u nitfaw il-pressjoni kolla possibli fuq il-gvern Spanjol sabiex jisimaw il-kas. Il-petizjoni ċi tibqa' miftuħa u aħna ħsenatuk l-appoġġ sieħ. Grazie ħafna Soledad. Grazzi ħafna. Ovvjament jiena wkoll nilqgħukom jiena intikom is-solidarjetà kollha tiegħi. Diġà ntqal li l-ikbar diżastru li sar eh, fl-ambitu farmaceutiku modern. Ija, xi ħaġa gravi, b'mod speċjali, għal qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 20 l-ikbar diżastru dan kien, jiena ma naħsibx li kienem xaħġa għar minnek. Bxorta ħazina din kienet xaħġa definittiva. Di xaħġa li tibqa taffetwa lil ħafna Nis li jibqaw marċivewx kumpens dawn ma ġewx trattati b'mod ġost bħala riżultat ta' din it-traġedja. Ma kienx hemm eh, volontà politika lanqas li setet tammar lil vitmi blodda meħtieġa li b'mod li kun jistgħu jiddottaw proċedimenti legali. Nafu wkoll li dokumenti ma ġewx ma kienux disponibbli, kien hemm ftemmiet għagġelija eh, mal-kumpaniji farmaceutiċi involuti, eh, dan xaktarx li kienu l-unika entità li benefikat minn dan il-mod daqshekk meskin kif jiġi trattat il-każ. Jaf m'għandniex il-kapaċità legali biex niddettaw il-kompensi, pero xorta waħda nistgħu nagħmlu pressjoni politika volja 50 sena tard iridu nistudjaw dokumenti meħtieġa biex naraw x'ġara mhux biss fi Spanja, però kullum kien fl-Unjoni Ewropea. Irridu nesponu eh, x'ġara. Irridu natukom l-appoġġ ukoll meħtieġ. Nafu li hemm affarijiet qegħdin jiċċaqalqu fl-Italja wkoll, fi Spanja fl-2010 kien hemm digriet li ġie adottat li jipprova jirrikonoxxi l-vittmi. Din kienet l-ewwel darba li l-Ispanja rrikonoxxiet dan. Huwa minnu wkoll li vita l-Assoċjazzjoni tal-Vittmi tikkonsidra li dan mhux biżejjed. Wal daqstant l-ewwel ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nikbu tra l-Gvern Spanjol flimkien ma' din l-assoċjazzjoni li provaw nagħmlu negozjati biex jinbeda dialogu u biex naraw jekk dan id dikriet jistax jitjeb għaliex hija xi ħaġa restrittiva ħafna u xi ħaġa li ma tagħtix lill-vittmi rikonoxximent li kien jixirqilhom b'mod li jaslu għal kumpens. Din l-ewwel ħaġa tieni net m'għandniex kapaċità legali aħna. Jiena qed li hemm volontà politika għaliex il-Kummissarju tas-Saħħa dan qalu l-aħħar darba li tkellem fil-Kumitat Envi u qal li din hija problema Ewropea u allura nabżon bżonn rispons Ewropew. Qal ukoll li se jitratta il-kas għalhekk huwa importanti li aħna nibgħatu mistoqsija lill kummissjoni tas-Saħħa minn dan il-Kumitat. Eh, nfakru fl-offerta tiegħu u naraw jekk hemm xi tip ta' miżura li tista' eh, tingħata b'mod li nkunu nistgħu nagħtu rispons Ewropew. It-tielet net l-istudju li jissemma' Dan huwa pass importanti li ġifiri niksbu dokumentazzjoni meħtieġa. Jena nistieden il komitat Juri, aħna nix kapaċità eh, biex nagħmlu dan, però nixtiequ eh, xandum xie naraw xandum xie jgħidu l-juri biex naraw kif nistaw nadottaw respons legali. Grazzi ħafna u grazzi ħafna tal-li kont u konkreta. Issa, is-Sinjorina Vallina, għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Mela l-ewwel net nilqa' l-mistednin tagħna, nilqakom għal darb oħra. Jiena għadni kif smajt ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni, dawn qalu li ma jista' jsir xejn. Eh, jiena ma nafx, hemm karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea li xorta waħda ma tiswa għal xejn eh, għanna parti li tara fil-dritta għas-saxħa, non-diskriminazzjoni, eccetera, eccetera, u dritt ukoll għall-għajnuniet ukoll, eh, kif ukoll il-ħarsien tas-saxħa. Jiena naqbel li eh, juri b b'rapport u jekk huwa minnu li f sitta ta' wissu kien hemm l-ewwel digrit eh, fl-istorja fejn ġie rikonoxxut u kien hemm għajnuna soċjali, iva, però mhux kompens u apparti minnek kien hemm xar ċans biex wieħed ikun jista' jiġi rikonoxxut bħala vittma ta' din il-mediċina. Jiena wara li smajt ir-rappreżentanti tal-Gvern tal-Partit Popolari li wkoll kellhom konferenza stampa fi 26 ta' Mejju fejn kien hemm is-Sur Pons ukoll, eh, nisma'hom jitkellmu bħalli kieku dawn kienu eh, daqshekk lesti, jiena ngħidilkom isma' ma tantx baqa għall-elezzjonijiet kalkom erba' snin ċans eh, eh, jax taqtu tagħmlu dan mela bdew waħdmu mal-assoċjazzjoni u mal-vitmi. Eh, middu għakom. Aħna qegħdin intemmu l-leġislatura tagħna issa. B'xorta ħazina, ftit baqa' nisħajim din il-problema, rridu niċċaqalqu Il-kriżi tal-ħjar u ħass. Aħna ma nistgħux noqogħdu nistennew li ċittadini tagħna li kienu vittmi ta' mediċina eh, Naħseb li dan huwa il-waqt issa li tittieħed deċiżjoni u li naslu għal soluzzjoni għaliex dawn in-nies diġà għaddew minn kalvarju li jirrifletta ħażin kemm fuq din l-Unjoni kif ukoll fuq l-Istati Membri. Grazzi ħafna is-sandi l-aħħar kelliem is-sur Terry Cabras imbagħad wara ikonna nieqfu. Peter inti wkoll tiġi titkellem. Tajjeb wisma la Peter. Wara Peter nala l lista għaliex irridu nkomplu u naslu għal-konklużjoni mela sur Terry Cabras. Grazzi ħafna. mux l-ewel darba li jina kelli kontat ma dan is-suġġett kelli l-unur fost l-oħrajn li kelli kontat ma gruppi ta' vitmi ta' talidomajdu kol, mux bez vitmi spanjoli, pero kol ta' pajizi oħrajn. Jina naqbel ma dak li għalu l-kollegi tijaj, assolutament naqbel. Dan il-kas huwa Ewropew bla dubju, seħ fl-Ingilterra, fl-Italja, fl-Svezja. fl ingilterra fl italja fl svezja Apart ah, il-Ġermanja li għandha responsabilità kbira, però l-petizzjonanti huma Spanjoli f'dan il-każ, għal daqstant jinsa nifoka fuq il-każ Spanjol b'mod li ma noqogħdux ndajfu il-kontenut eh, anke tat-talba kif għal kollega tiegħi huwa minnu l-Gvern Spanjol ħareġ b'digrit fis-6 ta' Awwissu tal-2010. Però kien hemm xar ċans fawussu qegħdin ngħidu. Din hija ħaġa inkredibbli, ħaġa inkredibbli. Kien hemm għajniet għajnuniet soċjali, issa beneficenza, però ikolli ngħid xi ħaġa hawnhekk il-kumpens. Il-kumpens fl-aħħar mill-aħħar għandna mit ta' każi hawnhekk eh, fl-Ewropa Kolla, fi Spanja ninqas dawn jistgħu jiġu kompensati b'mod faċli u xorta waħda l-kompens ma jasalx it tinni net naħseb li għalkemm aħna ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex il-Parlament ma jistax jagħmel ċerti affarijiet, però rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex tasal għal ġustizzja u naslu għal sanzjonijiet ukoll. Eh, b'mod partikolari kontra dawk il-persuni u dawk l-amministrazzjonijiet u f'dan il-każ l-amministrazzjoni Spanjola li komplew bil-permess biex ikun hemm il-beħ u ċirkolazzjoni ta' din il-mediċina meta diġà kienu magħrufa l-effetti devastanti li kellha tal idomajd Dak li nistgħu nipproponu mill-perspettiva tiegħi hija kumpens u sanzjonijiet ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi Peter. Grazzi ħafna. Staqt nżid xi ħaġa. L-ewwel grazzi l-petizzjonanti tal-li qegħdin fostna llum tal-li spjegaw din il-problema. Jiena twilet fid-59 fil-Ġermanja tal-Vant ma tantx kien hemm każijiet dan minħabba l portira tal-ħadid ma tantx kien hemm disponibilità ta' din il-mediċina dak iż-żmien. Din ma kienx traġedja dan kien reat Eh, ovvjament traġedja iva, però naħseb aktar u l-każ li ngħidu li dan kien reat. In-nies kienu jafu xinu ma jagħmlu. U l-ħadd jastanew ukoll eh, minn fuq din il-biċċa tax-xogħol. L-istat iddeċida li jagħti kompens, però l-kompens kien indifferenti skont il-pajjiż x'nistgħu nagħmlu aħna. Kufet dan kien reat u l-vitmi ġew trattati b'mod inġust. X'nistgħu nagħmlu mela aħna sa? Jiena tkellimt mal-konsulent tiegħi li qalli fis-26 ta' Jannar fil-Parlament Ewropew diġà kien hemm l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-kumpens ġust għal vittmi tal iskandli mediċinali. U aħna rridu nkomplu b'din il-ħidma. Jider li legalment l-affarijiet ġew iċċarati, però politikament xorta waħda għad baqa xi jsir, din hija xi ħaġa li tiġi inkluża fl-aġenda għal ħafna pajjiżi din hija problema periferika, problema skomda n-nies jippruvaw eh, jetu għal ġemp, pero naħseb li l-kol kem aħna flimkien nistgħu nistaw namlu xaħġa, aħna flimkien mal-petizjonanti nizgurraw li tiġi inkluża u tinżamm fl agenda B'mod li l-Istati membri kollha jitrattaw din il-problema, r-riżoluzzjoni naħseb tista' tgħinna wkoll għaliex il-Parlament Ewropew ikun semma leħnu fuq din il-kwistjoni. Aħna għandna bżonn feedback mill-Istati membri wkoll irridu iżguraw li dawn jitrattaw din il-problema lil mill-ħsara fiżika li ovvjament ma tistax tiġi kompensata l-aħjar ħaġa li soċjetà demokratika tista' tagħmel huwa li tagħti kompens ġust. Grazzi ħafna huwa importanti li nsemmu riżoluzzjoni li ġiet adottata b'mod riċenti iva. Issa nala eh, l istat tal-kellima u ngħaddi l-kelma l petizjonant ta' żewġ minuti. Nippruvaw nżommu mal-ħin. L-ewwel eh, grazzi ħafna lil kull minn eh, permetta li nkunu hawnhekk jiena nishti nitrażmetti l-idea li eh, din problema ta' l-istati membri, problema li rajnija fil-pajizi kollha Ewropej, kemm l-Assoċjazzjoni Spanjola kif ukoll l-Assoċjazzjoni oħrajn, kol kemm aħna nafu x'inhuma responsabiltajiet diretti li hemm. Tliet responsabiltajiet l-aktar waħda gravi hija tal-grupp Grunental li ħarġet u distribuiet dan il-prodott fil-pajjiżi fostom il-Ġermanja, l austria u l-Spanja mbagħad hemm responsabilità diretta tal-gvern Ġermaniż li permetti li din il-mediċina tmur pajjiżi oħrajn minn il-kontrolli meħtieġa mbagħad ir-responsabilità diretta ta' kull wieħed mill-pajjiżi li qed nirrappreżentaw hawnhekk li permettew li din il-mediċina tidħol f'pajjiżhom. Kif qal is-sur Terry Cabras fil-kas ta' Spanja, Kas ta' Spanja il-kas huwa partikolarment gravi għaliex għal diversi raġunijiet forsi anki għaliex fi Spanja hemm minna li fil-Ġermanja l-affarijiet jimxu sew jimxu sew zammejna din il-mediċina. U hemm ukoll e, il-każijiet li seħħew fl-Italja wkoll. Jekk nżammu dan kollu f'moħħna, e, naħsbu Dan huwa każ importanti ħafna għall parlament Ewropew. Aħna bħala petenzjonanti ma nafux eh, l-ambitu legali, però jekk dan mhux każ Ewropew allura mhux xejn. Grazzi ħafna. Thank you very much. Now, colleagues, I will try to Grazzi ħafna mela se nippruvaw nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għall kontribuzzjonijiet tagħkom. Eh, kif qalet mont eh, ħafna l-Kummissjoni qed nitkellmu dwar kwistjoni legali politiku u nxinżitu kol kwistjoni umanitarja. Li nistgħu nagħmlu nistgħu niktbu li ministeru tal-Affarijiet Soċjali u nistgħu nsaqsu li ma' miżuri ta' kumpens dawna adottaw fi Spanja sabiex jgħin l-vitmi u nistgħu nħedġu l-gvern sabiex jieħu inizjattivi sabiex ikun hemm strutturat ma' l jgħal ismajna l llum U t-tini net nistaw u kol fl-imkien ma' servizzi ta' din l-awla nistaw najdu x'miżuri jittieħdu ehm, minn xi stati membri oħrajn fuq din il-kwistjonijiet irriferi li jkun hemm sim tal-aħjar prattiki li ġew applikati fi pajjiżi oħrajn. Dina tista' tkun xi ħaġa utli għax wara kollox għaddew issa 60 sena u hemm stati membri li ħadmu b'mod differenti Nistow, mela nagħtu mandat lis segretarjat flimkien ma' servizzi ta' din l-awla sabiex jistudjaw dan il-każ u sabiex ikun hemm skambju tal-aħjar brażdi fuq xi tnejn tlieta erba' stati membri li taw kumpens il-vitmi. Mbagħad it-tielet punt nibatu din litra wkoll bħala kopja il-Kummissarju bħala twaġiba l dawn il-kwistjonijiet u r-raba li fil-litra jkun hemm referenza għal rezoluzzjoni li aħna adottajna hawnhekk fija jannar ġifier xi ħaġa li Peter fakkarna dwarha. U naħseb li dan huwa mod mezz kif nistgħu nimxu il qudiem bekk eh, nistgħu natu mpoġġu pressjoni fuq eh, l-awtoritajiet Spanjoli, il-Gvern Spanjol u aħna sen żommu din il-petizzjoni miftuħa. Uh, uh, uh, Chair, hi to write to the minister to... Mela, intkom tik għalfejt tixtieq tikteb l ministeru għall affarijiet soċjali mhux ta' saħħa jiena ħsibt li qed nitkellmu dwar l-istess persona. Mela nistgħu nagħmlu niktbu lill gvern ħalli bekk ikunu jistgħu jgħaddu l-messaġġ għax Mhux qed nitkellmu dwar biss kumpens soċjali imma ġustizzja fuq il-livell tas-saħħa naħseb li dan huwa punt importanti. Iva, għandek raġun, jiena sib li qed nitkellmu dwar l-istess ministru imma Iva huwa l-istess ministru. So, but let's, let's address it. Isn't it funny, Mr. Terry Cabras, that once in a while Sur Terry Cabras, eh, mux ħaġa vera ta' li darba fil-xaħat eh, jafiktar minn eh, jena mil-Katalana lek. Explanation, but not an excuse. <laughs> Dika spiegazzjoni ma mux skuza. Mela, nistaw namlu wek, nistaw nimxu wek, Sur Martin. Ce qui me gêne de la proposition, c'est euh, l'absence de ciblage de la li tinkwetani li aħna eh, mhux eh, qed nifuka fuq il-laboratorji dan um, dawn qed jaħarbu minn kun tip ta' responsabilità. Huma li kawżaw din il-problema huma ħatja. Naħseb li l-ewwel qabel kollox iridu nsaqsu lil Grenital u ma xħalsu sissa lil vittmi naħseb ma ħalsu xejn u ma sens komun wassalna najdu kif huwa possibbli li laboratorju li huwa responsabbli kif huwa possibbli li ma ħallas xejn dan il-laboratorju huma rridu jagħtu l-kumpens għalhekk aħna rridu niffokaw fuq din il-kumpanija. Idea tajba, Iva, u għamilt puntek vera pafna enerġija, mela, tistaw taċċettaw li nimxu ħanimxu dan il-mod? Now, thanks again for everybody has thanked you and I didn't maybe, so now I'm thanking you for sharing. Grazzi ħafna, grazzi tal-li qassamtu l-esperienzi ta'kom, maħna, grazzi u namlu segwitu. Let's move Now the next item is petition 700. Mela, naddu għal petizzjoni 717 tal-2014 fuq it-naqija tal-ħin tas-sajf xitwa fl-Unjoni Ewropea u petizzjoni oħra 1934 eh, it-naqija tal-arranġamenti dwar il-ħin tas-sajf u ħafna petizzjonijiet oħra fuq l-istess suġġett. Nix infakkarkom li kanzunetta verra sabiħa minn Gershwin fuq eh, il xitwa u l-ħin eh, fil-xitwa u s-sajf. Imma dina petizjoni, petizjonanti mu mumiex prezenti għalek senna naddi il-mikrofonu direttament u minnu fih il-Peter De Maja minnaħat tal-Kommissjoni. Good morning. Lodwa Tajba, President, membri onorevoli. Can we, the people that would like to leave the Mela, dawk li jixtiequ jitilqu mill-kamra jekk joġobkom għamlu dan minn ma tagħmlu bda ħoss. Now, Mr. De Meyer, the floor is yours. Sir De Meyer, grazie. Jena naħseb li kun ħaġa tajba li niprovdilkom xi sfond fuq din id-direttiva ħalli din mbagħad tistgħu tpoġġu l-petizzjoni f'kuntest aħjar. Mela meta nitkellmu dwar direttiva dwar ħin sajf ta' direttiva li tintroduċi sistema fejn ħanbidlu żew darbtej fis-sena f'Ottubru bidu l-ħin għax-xitwa u fl-ħar ta' marzu għar sajf. Para ħagġa tajba li nafu li l-Komissjoni Ewropea u l-Leġislaturi, l-Konsillu u l-Parlament ma xewx l-ħin ta' sajf l ewropa dan kien qatt li sar minn l-Istati membri jew eħedhom fi sittiniet u sebajniet raġunijiet differenti dwar il-għala l-istati membri għamlu hekk Jiena mhux se nidħol fid-dettalji kollha. L-ewwel li tieħdet inizjattiva mill-Kummissjoni fl-1980 sabiex nippromovu l-armonizzazzjoni tal-prattiki eżistenti fl-Istati Membri kollha fuq il kwistjoni tal-ħin tas-sajf. Ir-raġuni prinċipali kienet li sabiex nassiguraw ħaddim maħjar ta' suq eh, intern għax ir-riskju kien U dan arajnieħ f'sinnin u sebajnijiet li kien hemm xi kwistjonijiet ta' armonizzazzjoni u organizzazzjoni ta' skedi ta' żmien, speċjalment fit-trasport internazzjonali, per fil-qasam tal-levazzjoni jew ferroviarja. U għalek fit-tmeninijiet il-Kummissjoni ħarġet bl-ewwel proposta direttiva li mbagħad diġà adottata mill-Kunsill u l-Parlament Mbagħad dan għasar bażi temporanju għal periodu ta' ħames snin kien hemm xi kwistjonijiet fil-bidu kien hemm armonizzazzjoni biss eh, tal-bidu u mhux l-aħħar imma issa għandna d-disa direttiva li ħatiġi adottata li fl-2000 u ġiet adottata fl-2001 li eh, daħlet fis-seħħu fl-aħħar tintroduċi l-armonizzazzjoni tanħiet tas-sajfu tax-xitra bażi permanenti ġifiri mhux fuq perjodu ta' ħames snin jew sitt snin imma bażi permanenti. U għall għanijiet il-prinċipali sabiex nintroduċu nassiguraw li hemm approċċ armonizzat sabiex nassiguraw li ikun hemm tħaddim tajjeb tas intern. Dak li xtaqt ngħidilkom jiena u ħanalqaw. Thank you very much. Grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzjak tal-li fil-qosor Nishtiq u kol nġbet l-attenzjoni ta'kom lejn il-fat li il-Kumitati Ġuri Itrew organizzaw smieħ publiku fuq dan is suġġett f'Marzu fl-24 ta' Marzu ta' din is-sena. U qed nara li hemm kollegi u kol li jiena m'iniex familjari magħhom din hawnhekk din l-awla. Għandi sur Zvoboda fuq l-lista tiegħi u mbagħad sur Rol.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 Mela, kif inti stess et eh, dawn it-tlet eh, komitati kellhom smiħ eh, vera pozittiv fejn stidinna rappresentanti tas settur tal-enerġija, trasport, is-saħħa, anka aspetti legali ta' dik id-direttiva tal-aħħar direttiva tal-2001 dawna ġew rappreżentati u ikolli ngħidilkom li r riżultat ta' dan is smigħ kien li waqt li jiena naħseb li għanna namlu distenzjoni bejn żewġ affarijiet, ġifiri li jkollna approċċ armonizzat, zina ħagġa tajba, naħseb ħat eh, musejjajt le, dan huwa importanti għat ħaddim tajjeb tas-suq intern Umbaħt kienem naqra dizgwit fuq jekk tamel sens li imbidlu eh, mela l-lum il-ġurnata minn ħina ta' xitwa sassajf mux aħjar li kolna ħin armonizzat għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi u hemmhekk imbagħad kien hemm il-preżentazzjonijiet minn Kumitat tat Trasport, Enerġija u Saħħa u dawn is-setturi bażikament qalu li huma m'għandhomx opinjoni partikolari la hemm vantaġġi la vantaġġi. Għalhekk mela għal dawn is-setturi ma kienx hemm raġuni la la il-ħin għandu jinbidel. Imma s-settur tas-saħħa skont ir-riċerka li saret minn disa universitajiet Ewropej eh, dan is-settur vera ma qabilx li eh, jinbidel il-ħin. Aħna smajna minn professur partikolari kemm dan jiswa ħafna flus eh, fis-sena u li 80 fil-mija tal-persuni m'għandhomx problemi ma' 20% iva jesperjenzaw problemi vera kbar u minn dawk 80% ma jistawx jifmu li għalfejn dawk l-20% għandhom il-problemi. U għalek vera hemm differenza ta' opinjonijiet fuq din il-kwistjoni. Smajna wkoll punt mill-Kummissjoni u u kienet reazzjoni vera ħarxa għax il-Kummissjoni qalet li għanda li xi studi li juru li meta ġiet adottata direttiva kien hemm raġunijiet dwar il-għala il-ħin kellu jinbidel u li bażikament il-Kummissjoni m'għandha l-ebda intenzjoni li tagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward u għalhekk tiġi jiġi pjanat li ħad titressa mistoqsija bil-fom wara l btala tas-sajf u din il-mistoqsija eh, ħat titressa eh, fil-plenarja u għat tkun indirizzata l-Komissjoni sabiex nisimaw għalfejn irridu jinżammaw dawn it-tibdiliet tal-ħin un bat dejjem skont it-tweġiba tal-Komissjoni ħanaraw x'sis sa jiġri bat fil-futur jekk ħan itolbu għal rezoluzzjoni jew xi ħaġa oħra ma nafx. Imma aħna mhux passivi qed jiġri xi ħaġa u hemm ukoll numru sinifikanti tal-membri tal-Parlament fil-gruppi kollha politiċi li qed jappoġġaw it-tneqqija ta' dal-bidla fil-ħin, dil-bidla fil-ħin. Grazzi ħafna, grazzi Sur Svoboda, Sur Roll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità sabiex niprezentalkom ftit iktar argumenti fuq dan is-suġġett li qed jolqot eluf ta' persuni fl-Unjoni Ewropea qed nirċievu ħafna iktar petizzjonijiet hemm il-petizzjonijiet li qed jiċresqu fl-Istati Membri wkoll u l-Kummissjoni tatna l-isfond ħaġa interessati bħalissa problema kbira u li ħadd simu qed jagħti tweġibiet speċifiċi dwar minn ħajkun f'pożizzjoni li hija jieħu inizjattiva sabiex ikun hemm xi tibdiliet għax hemm tħassib ġustifikat u rabja wkoll m'hemm l-ebda raġuni il-għala noqogħdu nitħabtu n-nies sabiex ibidlu l-arloġġi tagħhom hemm l-ebda vantaġġi palissa qed naraw li l-istati membri qed jgħidu li l-Unjoni Ewropea Eh, responsabli imma mbagħad l-Unjoni qed li l-istati membri huma responsabbli. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni rrid jagħtina tweġiba. Mela jekk il-Kummissjoni kienet dik li faslet id-direttiva fil- Mela l-Kommissjoni trid toħroġ bi alternattiva min jista' jwaqqaf din is-sitwazzjoni vera ridikola nixtieq jiena tweġiba ċara. Il-Kummissjoni rrifjutat li tagħti tweġiba Aħna ktibna lill kummissari u l-ewwel qabel kollox irridu aħna naraw jekk aħna pala MEPs għanna possibilità li għamlu xi ħaġa għandna din il-possibilità iva jew le. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sushedekowski.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 Mela, jiena nkwetat li manċevejna xejn minn il-Kummissjoni Ewropea. il krim ta' Sur Royal huwa verew u aħna resaqna din il-mistoqsija tlet darbiet li kummissjoni din il-problema jila maħna fil republika ċek għal dawn l-axar 10 snin. Aħna ħriġna bħafna petizzjonijiet imma nafu aħna li eh, dana mhux sejjejn sabiex ikun hemm progress eh, fl-Ewropa. Nem xejn fil-bidla tal-ħin. Per se, kull se jkollna si aktar jew inqas. Aħna neħtieġu tweġiba nafu iva u hemm ħafna studji li qed jappoġġaw dan naflu dan huwa ħażina s-saħħa u iktar ma jkollna nistennew għal dawn it-tweġibiet dwar x'nistgħu nagħmlu u kif kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Kien hemm 11 il-petizzjoni. Imma nistgħu nkomplu aħna li bagħtu l-petizzjonijiet minn naħa tar-Repubblika Ċeka jiena nixtieq nkun naf Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew ra kemm hemm nies li qed jiffirmaw dan għalhekk vera importanti li jkun hemm tweġiba u kif qal is-sur Svoboda iċċerta l-Kumitat Ġuri fil-Parlament Ewropew hemm iktar minn 200 membru li huma kontra kontra din il-bidla fil-ħin. U jiena naħseb li hemm ħafna appoġġ ukoll għal din l-inizjattiva sabiex din il-bidla ma ssirx. Kull sena, kull darba li jinbidlu l-ħinijiet jitlu iktar pezzjonijiet. Għalhekk issa nixtieq nirringrazzjak tal-li inti għajjimt din il-kwistjoni. Nixtieq jiena wkoll inħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tatina xi tweġibiet dwar x'nistgħu nagħmlu. Grazzi ħafna mela issa nistanala il-lista tal-kellima. Hemm fatt wieħed interessanti hawnhekk li tant għandna petizzjonijiet kważi l-maġġoranza ġejjin mill-Ġermanja għalfejn. Hemm kwestjonijiet, eh, hemm persuni li huma vera sensittivi għal dawn it-tibdiliet imma l-petizzjonanti huma Ġermaniżi b'xi eċċezzjoni jew tnejn Dina situazzjoni vera stramba. Nishtin kun naf. Forsi jem lobby vera b'saħħtu eh, naħat tal-Ġermanja. Min jaf? Ma dak li nafu aħna li kemm il-darba il-Kommissjoni ġiet mitluba li tagħti tweġiba u xorta mernix li xtamelek. Mela Dena ħajkun ix li l-Komissjoni trid tagħmel u mbagħad hemm din il-mistoqsija lil fom li se titressaq lil plenarja. Ġifieri dak li qed nipproponilkom li nagħmlu li nistennew aħna għat-tweġiba għad din il-mistoqsija bil-fom Umbad dejjem skont it-tweġiba li nirċivu jew nideċidu li nalqu dawn il-petizzjonijiet jew inħalluhom miftuħa dejjem skont it-tweġiba. Jiena ma nista' nara l-ebda mezz kif nistgħu nimxu l qudiem Nistgħu nagħmlu hekk kulħadd jaqbel. Hemm membru li qed mhux qed jitkellem bil-mikrofonu, mela il-President tajt inti tixtieq titkellem le Mela, inti tista' tajt il-komitat tal-komitazzjoniet li aħna vera ħarqana li nirċivu l-komiss il-tweġiba unbat mela l-petizzjoni li mis ġiet posposta punt numru 10 u issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 11. Il-petizzjonant mhux jataw għalhekk se ngħaddi il-mikrofonu minnu fiħ lill-Kummissjoni kon Delangen jew Jowana Abulescu. Xat minnkom. Iva, jiena kum delangun minn DG għal politika reġjonali urbana din il-petenzjoni eh, dwar tabilħa il-Fond l-Iżvilupp Ewropew u nixtieq infakkarkom li l-awtorità li eh, tmexxi maħtura mill-Istat Membru li għaw responsabli għal ġestjoni ta' dan il-programm u responsabli u kol għal verifiki fuq il-post fuq il-proġetti til ħaġa mux qed issir min-naħa tal-Komissjoni. Issa aħna saqsejna lill-awtorità li taġġornana fuq dan il-proġett għax l-aħħar darba meta dan il-Kumitat studja għadu ma finalizzat u kien hemm xi kwistjonijiet li kellhom bżonn jiġu solvuti mill-kontrattur u mill-beneficjarju. Illum aħna rġejvejna konferma li dan huwa finalizzat issa fl-aħħar rapport ta' taqsira fuq il-proġett li jirċevejna dan qed jirreferi għall-immenti mill-petenzjonanti ma fl-istess ħin dan qed jgħid li l-kwistjonijiet kollha dawn assolvow. U aħna wkoll irċevejna żewġ rapporti fuq ix-xogħlijiet mill-awtorità ta' ġestjoni l-ewwel rapport mit-30 ta' Mejju tal-2012 mela ġifiri dwar li jirċivu xogħlijiet b'mod kondizjonali u mbagħad kien hemm lista li kellha bżonn tiġi memuża ma u l-kontrattur kellu tliet snin addizzjonali sabiex jiffinalizza l-proġett. Mbagħad irċevejna proġett tal-ukoll xogħlijiet li ġew riċevuti fl-aħħar qed nitkellem dwar ġunju tal-2015 ġifiri xi xarilu ilu u dan jajt li l-xogħlijiet kollha jikkorrispondu għal kwalità u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ġifiri nuqqasijiet kollha li ġew identifikati fil-passat ġew solvuti dejjem skont ir-rapporti. Fattiħor li ikolli bżonn inqajjem hawnhekk li eh, tajt fil-għaxija nhar il-ġimgħa Il-petizzjonant eh, bat e-mail għal ma tiħdu lebda miżura sabiex il-kwalità tittejab jew saru ftit affarijiet biss, ovvjament ma stajniex aħna nikkontrollaw u niverifikaw din informazzjoni mal-awtorità ta' teġestjoni, imma f'kull każ l-inizjattiva tal-Kommissjoni ma tistax eh, tagħmel iktar milli issaqsi l-autorità ta' ġestjoni biex tara jekk dan ġi fenomenizzat. Il-perjodu ta' implementazzjoni tal-programm 2007-2013 dan il-perjodu ħaj jintem fi 31 ta' Deċembra Deċembru u l-autorità ta' ġestjoni trid tkopri tagħti rapport ta' Marzu tal-2017 2014, ġifiri għandhom sena u tlet xhur wara l-infiq eh, aħħarisa biex jagħtu rapporti fuq l-affarijiet kemm pożittivi kif ukoll negattivi ta' dan il-programm. Grazzi nittama nitama li dana kien utli, issa se niftaħ il-mikrofonu għal kollegi sa vera tridu tejnuni, tridu tajdu li xandin għamil b'din il petit Missi Marta? Sur Marta. Naħseb li l-Kummissjoni wieġbet waslilna informazzjoni ġdida l-ġimma ejja nevalwawa b'ma u l-petizzjoni. Dik dak huwa suġġeriment li nixtieq nistaqlek. Peter tixtieq titkellem? jien għandi dubji tiegħi. Nifhem il-petizzjonant imma irid ikun hemm metodi oħra ta' evalwazzjoni għandek l-orti tal għu anke pal-orti tal-awdituri. Dak li qed jiġri hija xi ħaġa ovvjament negattiva imma rridu naraw min tassew qed jikkontrolla dan il-proġett min qed jivverifika li dak li qed jindalab tassew qed isir min qed jivverifika l-kwalità Nistaw nalqu din il-petizzjoni u l-petizzjonant jikkontattja l-autoritajiet lokali u jekk eh, din il ħagġa ma taħdimx jista' mbagħad eh, jagħtina informazzjoni min ċert ma nistawx eh, aħna nsolvu problemi kollha għax inkella ma naslum kien. Jiena fil-verità nixtieq nkun naf il-petizzjonant aktar informazzjoni, forsi nistaw nitolbu lilu għalli xed juri li hemm affarijiet ġodda li dan jista' jgħaddi omna malajr kemm jista' jkun imbagħad wara nieħdu deċiżjoni. Ġifieri għalissa jiena l-petizzjoni nżomma miftuħa sakemm ikoll aktar informazzjoni minn għandu. Tajjeb, wasalna fit-tmim il-lista ta' kallima, mela, Il-petizzjonant informa l-segretarjat li ma tieħdu l-ebda miżuri biex tittib il-kwalità mill-2011 u dan batolna l biraħ Il-biraħ ma kellna l-ebda ċans naraw jekk dan huwiex minnu jekk il-ritratti u mhix awtentiċi jew le, kollox huwa possibbli. Jiġifieri dak li nistgħu nagħmlu huwa illi nħallu fidejn il-Kummissjoni biex tiskopri l-verità u terġa' tiġi lura biex taġġornana b'din l-informazzjoni. Dan huwa possibbli? Hemm ħaġa waħda, jiena l rtaqt nsemmi ma tħallx fid dettalji kollha, kien żaru s-sjarat mill-awtorità ta' ġestjoni u anke kien hemm spezzjonijiet fit-toroq. Dan sar fl-2012 u dan wera li kien hemm biss xi nuqqasijiet żgħar. Li skont ir-rapport issa dawn ġew eh, irranġati. Jekk il komitat jixtieq nistgħu nerġgħu nikbu l-awtorità biex jivverifikaw u biex jaraw jekk hemm xi xi aktar verifiki li se jsiru. Dak huwa li għandna pjanat grazzi. Jekk qed nifhem tajjeb. waslatu għal xi konklużjonijiet ma tfadal xi dettalji li qed jridu jsiru, imma dawn huwa dak li qed irid jibatilna. Hemm sar proposta wkoll minn Eleanor li jinħalluha maluqa jew Peter tgħidilna Peter tgħidilna l u l-kollega Eleanor tgħidilna l miftuħa. Jiena naqbel ma din il-proposta. Nasib li proposta tajba, imma la għanna l-informazzjoni u s ta' jgħid li din hija mela forsi din nistgħu nindirizzawha bħala taħt proċedura B u l hemmhekk. Jekk hemm bżejt informazzjoni, nasib xemma fil nerġgħu niddiskutuha. Jien ħarġu l-informazzjoni nħallu petizzjoni miftuħa, imbagħad is-segretarjat jagħmlilna proposta biex nistaw nistgħu niddeċiedu. Ejja għamlu hekk dak li jissuġġerixxa Peter is-segretarjat għarsen id-dettalji u aħna imbagħad nikkonkluduha jew nkomplu ninvestigawha fil-laqalimis tal-komitat. Bekk wasalna biex intemmu s-sessjoni ta' dalodu, li klat tajba u niltaqgħu wara nofsinhar.